Pan prezydent. Okay. Thanks a lot. Il-lejli tajjeb, senjuri, mil kabina Maltija. Dámy a pánové, paní komisařko, denní... Senjuri, Aziza Sinjura Kummissarju ħanibdew b'din il-laqqa tagħna l-lejla u l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda huwa mistoqsijiet għal Kummissjoni bil-fom dwar ir-reviżjoni tal-qafas attwali ta' żamma ta' data. L-ewwel kellim huwa is-Sur Alvaro. Għandek il-kelma Sur Alvaro. Grazzi ħafna, President. Sinjora Komissarju, eżis kollegi, di mhix l-ewwel darba illi qegħdin nitkellmu fuq da suġġett l-ewwel darba hija f'din is-sija f'dan il-ħin tal-ġurnata, imma bil-mod il-mod il-mistoqsija toħroġ waħida. Meta ħan niġu għat-tmiem ta' dan id-diskussjoni fuq dan is-suġġett? il-rati kostituzzjoni li ddeċidew illi damu ma jaħdmux mhumiex edin skont il-kostituzzjoni. Għandna il-qorti tal-Irlanda illi ġiet ippreżentata l-Qorti tal-Ġustizzja, Orti Ewropea tal-Ġustizzja, ħafna ta' ċittadin ma sodisfatti u ma jifmux illi ma naċċettawx iż-żamma tad-dejta jiddispjaċini illi kolli ngħid illi fl-opinjoni tagħna, l-opinjoni tagħna ta' erba' snin ilu kienet waħda tajba. Meta bdew il-diskussjoni fl-2005 kien hemm mistoqsijiet legali illi baqgħu mhumiex iċċarati. Għandna problemi tekniċi li baqgħu pendenti u fuq kollox għandna kwistjonijiet hekk imsejħa soċjetali. ir e rapport tal-Kummissjoni li tal-Kummissjoni għamil da kollu ċar li żamma tad-data bil-mod kif iż-żamma tad-data qed tiġi rispettata f'diversi stati membri hemm kwistjonijiet fuq din anka servizzi ta' protezzjoni u mistoqsi dwar il-kif daw il-kwistjoni tagħna niffaċċjaw u nsolvuhom dan ir-rapport naħseb qed juri illi m'hemmx armonizzazzjoni fiż-żamma tad-dejta il-mistoqsija wkoll dwar jekk eh, dwar il-ħtieġa ta' żamma ta' dejta baqat ma twiġbiet allura l-awturi għandhom raġuni saqsuna kif naraw it-triq il-qoddim għal-reviżjoni tagħha din eh, eh, minnaħa tal-Komissjoni nittama li f'dan il-Parlament ikonna l-opportunità il nkunu nistaw niddiskutu reviżjoni u l-proposti tal-Kummissjoni. Jinstemmaw, nispera il nkunu nistgħu nsiru nafu iktar il-lejla peress li nixet qed nara stilel President eh, jina jidili kelli biss zewġ minuti biss, ma rridx noqgħod intawal. Naħseb illi tistgħu taraw l-approċċ tiegħi fuq dan is-suġġett smajna bizzejiet fuq u nispera li jkollna li nsibu soluzzjoni Ewropea fuq il kwistjoni jkollna approċċ aħjar u iktar effiċjenti. Grazzi ħafna. Grazzi ta' din il-kelma introduttorja. Dik kienet biss introduzzjoni sa nixtieq nitlob il-kellima kollha li ġejjin biex jirrispettaw il-ħin tagħhom. Issa is-Sinjura Sargentini għandek il-kelma. Grazzi ħafna, il ħodwar għandhom mistoqsija sempliċi ħafna lil sinjura komissarju. Meta nistgħu nippretendu il-reviżjoni tal-qafas attwali ta' żamma tad-dejta tista' twieġeb b'mod sempliċi u tista' twieġeb eh, malajr għax ilu jistenna l-Parlament għal din il-proposta u ma nafx ċitweġiba tista' tatina isu intom injorajtu dan il-qafas attwali ta' zamma ta' dejta u r-reviżjoni tiegħu għaliex l-istati membri ma jistgħu ġerament jikkonfermaw li huwa taħtieġa li dal-qafas attwali ta' zamma ta' dejta imma aħna neħtieġu xi ta' qafas biex inkollu nistaw niproteġu l-privatezza tad dejta taċ ċittadini Ewropej tagħna. Imma dan il-qafas fil-fatt jikser id-drittijiet ta' privatezza taċ ċittadini tagħna jibqa jizom, jiġbor u jizom l-informazzjoni, id-dejta fuq fu il-ċittadini u tridu tagħmlu xi ħaġa fuq din il-problema u ħadd ma jista' jikkonferma li din id-direttiva da taħdem u hekk kull każ allura hemm bżonn li d-direttiva iċċedi u tieħu post tal-oħra u tagħmlu użu mill-liġi u les mill-esperti legali u tiġbru biss id-dejta meta tkun meta tkun taħtieġa u li żommuha biss jekk ikolkom suspetti fuq xi individwu li tiegħu qed tinżamm dik l-informazzjoni. Allura Sinjura Kummissarju, jekk jogħġbok tista' tinforma l istati membri fuq dan u twieġeb il-mistoqsijiet mingħand il-ħafna ċittadini Ewropej illi għandhom għalbom ħafna e, ir-rispett lejn il-privatezza tagħha u li din id-direttiva tieħu post għal direttiva ħjar. Grazzi e, u issa l-kelima li missi Sinjura Gijom, Sinjura Komissarju. Eżis kollegi, jina kontenta ħafna illi għedin illi morru l-lura għad-direttiva tal-2006 u kif ħafna drabi jiġru dejjem irridu morru l-lura u ħafna nies iħossu li, li wasal sew iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa fuq din id-direttiva. U naraw f'ħafna setturi kif qed tinżamm id-dejta mhux hawnhekk biss. Dinja dan huwa argument kontroversjali ħafna kif rajna rajna diversi leġijiet mir repubblika Ċeka, Ġermanja, eccetera, eh, li qegħdin f'konflitt ma' din id-direttiva qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tad-dejta, fuq il-privatezza, l-ħajja privata tan-nies. Din hija suġġett li kulħadd jitkellem fuq u għandna bżonn xi tweġibiet fuq id-diversi tħassib illi naħseb aħna naqsmu bejnietna u pereżempju dimostrat e, u li nuru li hemm il-vera ħtieġa u anka rispett li l-proporzjonalità anka il-miri, il-raġunijiet għaliex tinżam id-dejta fost l-istati membri u kif sibu soluzzjoni biex nżommu dejta b'mod inqas intronsiv minn kif qed jiġri bħalissa. Għandna bżonn istruzzjonijiet, rridu naraw x'ħaj jiġri anka kwistjoni ta' sigurtà fuq naħa l-waħda u l-protezzjoni ta' ċittadini in ġenerali fuq in-naħa l-oħra. Irridu bilanċ fuq dan il-protezzjoni ta' telecoms anka irridu naraw ukoll fuq l-infurzar ukoll ta' din id-dejta. Ijet qed nitkellmu wara kollox fuq it-trattat tal fuq il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Grazzi, u issa il-kelma l-Onorevoli Ernst. Grazzi ħafna. Din hija storja li maħat tispiċċa qatt kemm il-darba ddiskutejni din. Fċertu eh, fċertu sens dan huwa sinjal ta' falliment illi ma nexxilniex, eh? Nixtieq insaqsi l-Komissjoni l se jsir fuq din iż-żamma tad-dejta u l-qafas tagħha. Naħseb irridu nifaċċaw ir-realtà u nindunaw illi il-kwistjoni ta' zamma ta' data bħala direttiva falliet. Dawn ir-regoli għall-Istati membri fallew u ċerti stati membri minħabba kostituzzjoni tagħhom ma jistgħux iwettqu jimplementaw din id-direttiva fost affarijiet oħra. Uf, fejn hemm stati membri fejn hemm l-implementazzi tagħha, hemm xogħol ta' fuq fuq għaddej fuqha, patchwork qed jgħid il-kellim, min iżomma l-ħaġa, min iżomma l-oħra, min iżomma tant, min iżomma żmien ieħor, issa qed isir il-ment qudiem il-Gvern Ġermaniż minħabba l-konsegwenzi li għandha din fuq is-suq uniku u l kapaċitajiet ta' investigazzjoni fuq il-Pulizija Ġermaniża. Di kif wasalna f'din il-ħaġa? għanna regoli eh, u deċizjoni tal-rati u diversi studji u analizi fuq din id-direttiva u servizzi ta' riċerka minnaħa tal-Parlament Ġermanissa mill-2011 li ma jurix lebda prova il żamma ta' dejta għanda ċertu ħtieġa fl-investigazzjoni tur rapporti kollha anka mill-Istitut Max tal-2012 li jgħid illi eh, reati fuq l-internet u pornografija mhix edha tiġi mejjuna eh, permess ta' zamma ta' dejta Mela, jekk mandkom xejx tajdunna minnaħat tal-komissjoni xejx tatuna eh, differenti, għandkom iżommuwa tifrizawa naqra il-din il-din il-din il- direttiva u naraw biex joħroġ biex joħroġ il-Parlament il-Qorti Ewropea. Kellim li miss Sir Grazzi ħafna. Kas ta' 15 sena mal-Kanada. Rajna fuq l-internet hemm xi tip ta' mġibba li tista' taffettwa lil ħaddieħor bħal cyberbombing, bullying fuq l-internet u li għaddejjem jikber anke fl-Ewropa sfortunatament. Imma anke fuq l-internet il-ġlieda kontra t terrorizmu, l-kriminalità u l-kriminalità organizzata. il-pornografija u anke l-abbuż tfal l-anka ġeda kontra drogi u l-kriminalità. Rrit ikollna standards internazzjonali għaż ta' data għandu jkollna bilanċ bejn li jkollna drittijiet bażiċi u li jkollna wkoll prosekuzzjoni ġusta u sigura. Qed nippruvaw nagħmlu ġlieda kontra cyberbullying aħna ma rridux li nimponu eh, dan iż-żama tad-dejta fuqna, rridu li nsibu soluzzjoni, ma rridux nimponu problemi fuqna stess, rridu nżommu f'moħħna id-drittijiet tal-vittmi tal ta' dawn il-kriminalitajiet li saħu fuq l-internet. Nżommu f'moħna f'dak f'dak il-qtil li sar f'Toulouse, dan għajjem ukoll eh, mistoqsijiet fuq iż-żamma ta' data din qed issir b'mod tajjeb id-direttiva kif inni. Eh, naħsibx li tlaħaq il-bilanċ li għandna bżonn u forsi għalhekk ma naħsibx li ħa taħdem Għalek, għandu jkollna proposta ġdida, revizjoni għabbażi ta' din l-evalwazzjoni għabbażi ta' dak li ġara fl-2011 u niprovaw namlu titjib fuq dan, imma apparti minn hekk din mhux aċċettabbli illi il-liġi komunitarja li qed tiġi dubjuża minn Ministeru tal-Ġustizzja tal-Ġermanja anke dan intqal flaqa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi il-Gvern Federali se jħarru sejn l-implementazzjoni ta' din iż-żamma tad-dejta u li mhux se jsiru l-ebda proposti jekk ma jkunx dan il-każ m'għandniex proposti għall-implementazzjoni adatta ta' din direttiva u fid-dawl ta' din id-direttiva sa' kemm ikollna dan mhux maħna iqzbu xejn, mhux iqzbu għajnuna mill-Ġermanja sakemm ma jkollniex proposti ġodda diċenti. Dan joħroġ ċar li rridu nagħmlu xi ħaġa f'mejju intom stess ħriġtu bi proposti fuq il-ksur tal-liġi komunitarja imma il-Ministru l ġustizzja tal-Ġermanja jekk ma jagħtux każ dawn il-proposti u jimplementawhom, ma tfeħħa naslu. L-istati membri suppost huma marbuta bil-liġi li jimplementaw ċertu li jimplementaw liġi komunitarja sa ċertu data jekk l-implementazzjoni mhix adatt mhix possibbli kif id-direttiva eh, bħalissa ma rridu jsiru tibdiliet, forsi intom tistgħu twiġbu u tikkontribwixxu wkoll dan id-dibattitu. Law ċertu stati membri qalu li mhux ser jimplementaw din id-direttiva u ħarġu b'xi proposti oħra, model differenti. Forsi dan ukoll model li nistgħu napplikaw aħjar. Mela, Għanna blue card tas Sur Alvaro. Taċċetta Sur Ross. Din il-blue card. Grazzi ħafna Sur Ross tal-li Interessant u ukoll nħarsu lejn il-Ministru tal-Ġustizzja tal-Ġermanja ma taqbilx li dan huwa r wall tal ministru tal-Ġustizzja li qed nippermettu li xi ħaġa qed tmur kontra l-liġi, l-abbozz qed imur kontra l-liġi. U l-qorti kostituzzjonali u kol ħasset li dan huwa l-każ għax kieku ma konniex tasal fil-qorti din il-ħaġa. Hawnhekk qed ngħidu li hemm ksur. Qed ngħidu li dan għandna nwarbuh fil-ġemp sakemm jiċċraw l-affarijiet. Sur vostra ċetta blue card oħra Signora Indvelt. Jiena pjuttost sorpriża li qed nisma' lis-sur Voss jirreferi għall-eżempju ta' Toulouse. Naħseb li jien dan kien diżastru. Hemmhekk qed naraw li x-xaħat li kien diġà magħruf mal-pulizija kien fuq no-fly list kien kien jgħat fil-Pakistan qatel in-nies u dan kien magħruf mal-pulizija u xorta waħda reġa qatel. X'inhi d definizzjoni li qed tipprova tagħti inti u kif iż-żamma tad-dejta għandha x'taqsam ma' dan? Okej, Mr. Foss. Grazzi, mela, issa s-sur Voss biex iwieġeb. Mela, fuq il-Ministru tal-Ġustizzja. Dan mhux il-każ li għattajt lill-qorti li d-direttiva fuq iż-żamma tad-dejta tmur kontra il-liġi, is-sitwazzjoni hija illi il-Qorti Kostituzzjonali qalet jew referi tal-fatt illi l-liġi ta' implementazzjoni fil-Ġermanja għandha bżonn ċertu dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva. U U mal għal dan għamlu referenza. Għanna u koll ċertu impenji fl-Europa u rridu nizguraw li nistaw nimplementawhom. Il-kwistjoni l-oħrista fuq il kasta ta' Toulouse. Irrid li kollna prosekuzzjoni legali dettaljata u koll eh, riċerka dettaljata din il-problema u jekk inti ikollok il-kriterji bizzejt għaż ta' dejta nkunu nistgħu nagħmlu progress. Grazzi ħafna, Sur Vos, issa nixtieq nagħti l-mikrofonu lill-Kummissarju Sinjura Malmstrom. Grazzi ħafna, onorevoli, jiena napprezza wkoll li qed ikollna din id-diskussjoni illum u issa se eh, ninatra possibilità biex niċċara ċertu kwistjonijiet u biex najtu xnum l-umlanijiet tagħna. Il-Kummissjoni bħalma tħabbar anke eh, qabel u fl-evaluazzjoni ta' sena l-oħra se nagħmlu riforma għal direttiva ta' żamma tad-dejta, ma mhux se jkunu għal din is-sena. Sa meta ressaqet din il-proposta tal-Kummissjoni fl-2005 tirrikonoxxi l-fatt li dita ta' telekomunikazzjoni hija part integrali li fija tiġbor id-dejta u anke fl-investigazzjonijiet ta' eh, kriminal ta' serja ħafna. Din id-dejta tkun essenzjali biex ikun biex issir ġustizzja u biex jiġu protetti wkoll il-vitmi. Kienet għada u tibqa importanti li nigarantixxu dan anke f'livell ta' proporzjonalità u nieħdu salvagwardji neċessarji u l-kontroll neċessarji li din id-dejta tkun disponibbli għal num għal periodu ta' żmien limitat jekk il-pulizija prosekuturi kollhom bżonn jagħmlu referenza għalija. Il-proċedura għandha tkun armonizzata kemm jista' jkun biex innaqsu l-impatt negattiv fuq is-suq intern. Fil-waqt li fl-istess ħin nirrispettaw ukoll il-rekwiżiti ta' liġijiet nazzjonali. Huwa bżonn jużu wkoll li jkollna eh, livell ta' protezzjoni ta' data fuq eh, protezzjoni ta' data fuq livell Ewropew. Fil-evaluazzjoni tal-Kummissjoni tas-sena l-oħra, evidenza mill-Istati membri u l-Europol ġiet ippreżentata fuq il-valuri biex nġildu kriminalità serja, eh, kriminalità fuq l-internet. Għana provajna noħolqu statistika u kazu koll u ġbarna ħafna informazzjoni. L-forzar tal-liġi eh, Awtoritajt tam tal-liġi madwar l europa u raw l-importanza li din id-dejta sa tkun disponibbli jekk ikun hemm bżonn. Imma bħalma qalu ċertu parti interessati bħalkom anke wkoll rappreżentanti tal-komunità tal-żamma tad-data NGOs u anke gruppi professjonali oħra bħal ġurnalisti u avukati, il-Kummissjoni tħoss ukoll li ż-żamma tad-data għandha impatt fuq id-dritt tal-privatezza u l-protezzjoni tal-data personali. Hemm ċertu oqsma fid-direttiva li hemm bżonn isir titjib fuqhom. Dawn l-oqsma Eh, huma mniżla fil-rapport ta' valwazzjoni u referina li għamu ukoll fil-konsultazzjoni. Per eżempju, li jkun hemm perjodu ta' zama ta' data aktar armonizzat, eh, għan li jkun aktar ċar fuq it-tip ta' data ta' tinżam u anke eh, fejn tista' tiġi użata din id-data. Irid ikollna standards minimi fuq l-uż tad-data li nkunu ikollna kontabilta aħjar għad li jistaw ta' dawn l pajis u l-aċċess li jagħtu huma irid ikollna protezzjoni tad-data ukoll fil-waqt li kellna proċess eh, kostanti u armonizzat. U importanti wkoll li nkunu koerenti bejn li niprovdu żamma ta' data f'din id-direttiva u il-possibilità li l-istati membri għandhom illum biex jippermettu li kunem żamma ta' data kif qiegħda fid-direttiva tal-e-privacy. Huwa importanti li niżguraw li ma stax tinżamm data li lin mill lanijiet li huma nisla f'din id-direttiva u l-istati membri bħalissa għandhom din il-possibilità għalhekk għandna dan għandna dan nuqqas irridu nanalizzaw ukoll il-direttiva tal-privacy e la darba niddeċiedu fuq il-direttiva ta' Zamma ta' data, ġifiri għedin namlu reforma fuq din id-direttiva biex jiġu prezentati fl-istess ħin bħala revizjoni għal direttiva tal-privacy u minħabba l-komplessità legali u l-sensittività politika ta' dan il-punt probabli se ntiħu ħafna żmien u ma nistax nagħtikom data eżatt l-lum. Imma nixtieq insemmi li napprezza ħafna l-appoġġ tagħkom kwalunkwe suġġerimenti li tistgħu tagħmlu u biex dan jikkontribwixxi għax-xogħol tagħna u anke għal grupp tal-esperti fuq id drettivi ta' żamma tad-dejta. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sinjura Kummissarju issa ħanibdew bil-kellim għal gruppi. L-ewwel kellim għall IPP is-Sur Dias Demera. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju. Il-protezzjoni tad-dejta hija dritt essenzjali u jgħat f'artiklu 8 tal-drittijiet fundamentali tal-bnidem u fil-artiklu 16 ta' TFU. Id-direttiva attwali għandha lan illi tagħmel organizzazzjoni fid-dispożizzjonijiet f'dan il-qasam fost l-Istati membri, dispożizzjonijiet ukoll fuq iż-żamma ta' data biex niżguraw li data tkun disponibbli meta tkun bżonn meta jkun hemm ġbir ta' informazzjoni u anke fil-ġida kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata. l organizzazzjoni hija importanti ħafna għaliex l inefficienza eh, deret ħafna anke fi dispożizzjonijiet nazzjonali fuq livell prattiku għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm kontinwità u armonizzazzjoni Eh, fl-Unjoni ma dak għandu x'jaqsam ma' żamma tad-data. Eżempju huwa ta' kif kif data strateġija ta' ġita kontra l-kriminalità kienet l-4 ottobru Ottubru ta' Spanja, fejn fejn zuħ ġie arrestat għaliex prova jimita dak li ġara fil-Kolumbja meta prova jagħmel bombi fil-universitajiet fil-Gżejjer Baljariċi. Grazzi għall-evidenza li nġabret u anke grazzi għall-użu tal-internet min-naħa tal-polizija irnexxielhom e, irnexxielhom isiru jafu li kien qed jibni kien qed jagħmel dawn jibni dawn il-bombi, jipprepara biex jagħmel dawn il-bombi u din traċi tiġi evitata. Nixtieq li l-Kummissjoni trestaq proposta biex jiġi riveduti tiġi riveduti l qafas attwali fuq iż-żamma tad-data. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna u id-direttiva attwali għandha ħafna nuqqasijiet u għandha ħafna koll eh, affarijiet li rridu ntajbu. Għanna jkun direttiva aktar soda biex niggarantixxu li jkun għażamma tat-tejda kontinwa fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Kommissarju, jiena wieħed mill-firmatarji ta' din il-mistoqsija li ġiet indirizzata tal-Kommissjoni u lek nixtieq li l-indirizza tħassib li resqu il-membri e, parlamentari li tkallmu qablek, it li għandhom jagħmel sens. Direttiva fil-passat suppost tiġġustifika l-użu ta' ġbir ta' evidenza u zamma ta' data biex niġġudu kwalunkwe tip ta' kriminalità, terrorizmu u l-bqija. Imma dak li għamilna fil-Londra u Lisbona fil-2004-2005 u rejna dan jista' jsir. Imma bħalma rajna id-deċiżjonijiet li saru minn qrati differenti, tqajmu dubi fuq il-possibilità li jkun hemm konformità ma' dispożizzjonijiet li għandna fit-Trattat tal-Lisbona. U kif kemm huwa neċessarju li jsir dan biex ikun hemm biex ikun hemm konformità ma' artiklu 8 fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet Umani u anke l-artiklu 16 ta' TFU. Għalhekk huwa importanti li ssir reviżjoni ta' din id-direttiva għaliex il-tħassib li jurew dawk li tkellmu dawn huma ġustifikati tħassib li jurew. Jiena naħseb li hemm bżonn li jkollna verżjoni li mhix verżjoni li se tiggarantixxi il-dritt ta' privatezza u proporzjonalità. Grazzi issa kellim mill-alde. Um, Commissioner, colleagues. Grazzi ħafna, Signor Reinfeldt. Din id-direttiva kienet ħażina mill-bidunet, eja l lura fl-istorja u niftakru li ir-raġuni għalfejn din il-Kamra ridet tivvota fuq il-proposta fuq il-żammata dejta kienet biss minħabba li l-Istat membri ma setawx jiftemu. Ma kienx hemm unanimità tiftakru? Kienem ħafna stati membri li marridu jiġdin u għalhekk iridu nivvotaw fuqha din kienet l-unika raġuni u sallum il-ġurnata qed jippruvaw jevitaw intervent parlamentari. U tini net. Hemm xi skop tiegħu huwa utli dan. Sirna aktar siguri mill-2005 mill-2006. Minkejja li l-evalwazzjoni ħarġet biss wara dewmien twil ħafna mem lebda tama ta' evidenza, mem xejn, mem lebda evidenza illi Eh, hemm is-sigurtà tagħna imtejba. Din id direttiva hija bbażata fuq eh, dak li qed nassumu biss l-an tal-armonizzazzjoni naħseb dan eh, ġi muri diġa li dan ma kellux laqas fil-bidu minħabba li l-istati membri jażlu li jikkumpensaw mux il-kumpanija eh, l-infiq li kellhom. Umbat kien hemm violazzjoni tal-Kostituzzjoni f'bosta stati membri jew din hija xi ħaġa teknika eżis kollega li huwa biss l-implementazzjoni, liġi tal-implementazzjoni li ma kienx kostituzzjonali, iżda donnu kien impossibbli li nsibu mod kif nimplementawh eh, b'mod li jaqbel mal-Kostituzzjoni. F'pajjiżi stess, eh, rapport wera li abbus mifrux ħafna, id-data eh, tiġu konsultati ħafna aktar minn ħafna eh, minn ammont aktar wiesa tan nies u xaħatet jagħmel xi ħaġa le din hija liġi li għaddit iżda m'hemmx skop tagħha donnu hija violazzjoni tal-drittijiet fundamentali tagħna u hemm abbuż u ovvjament il-Kummissjoni l-bqija tal-Istati Membri jgħidu tajjeb sabiħa hija konna aktar liġijiet hekk. Kummissarju, m'għandniex nistennew breview. Irridu nneħħu dan illum. Grazzi. Grazzi ħafna l-kellim li miss u sul Albrecht għal minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President. Signora Malstrom, signori, Dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk, hawnhekk qed nitkellmu dwar iż-żamma tad-dejta ta' telekomunikazzjoni kollha kemmi qed nitkellmu dwar 500 miljun ċittadin Ewropew. Il-ħin kollu mhux f'ċerta każijiet biss, mhux meta huma suspettużi, iżda il-ħin kollu. Sorveljanza kostanti ta' kulħadd. Immaġinaw xi ksur ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna qed nagħmlu. Din rridu niġġustifikawha. Pal kelima preċedenti, kif nistaw natu prova li din id-direttiva, unuru li din id-direttiva, il-żamma ta' data hija neċessarja u adattata sabiex ikun hemm l-inforzar tal-liġi aħjar speċjalment fuq l-internet. Jina dil prova ma rajtam kien u m'hemm l-ebda indikazzjonijiet lanqas għalija. Jekk timmaġinaw xinu tħassib fil-verità dak li innaqsu il-kriminalità u niprevjenu l-kriminalità. Jina nixtin il-kom li ma bidel xejn f'dan il-qasam. Ma tistawx tamlu differenza bejn dawk li stati membri fejn iż-żamma ta' data jeżisti u dawk li ma jeżistix brabta ma l-istatistika kriminali u anka brabta ma l-kriminalità fuq l-internet. Implementajna u tfajna ħafna fondi fuq il-żamma ta' data din hija xi ħaġa għolja ħafna u m'għandniex daw il-fondi lanqas. Brabta ma l-aċċess għall-internet eh, fuq eh, eh, stazzjon tal-pulizija fuq dinja xi ħaġa li għanna nifukaw aktar fuqha. Grazzi ħafna. Grazzi signora Ernst. Sur President jina xtaqt sempliciment nejt li zamma ta' direttiva ta' zamma ta' dejta miex se solvi l-problemi ta' għana. Jekk tħares lejn il-Paragon reċentament mar Dresden u insertajt e, li rajt e, persuna tisraq post. U ma nafx jekk aħna persuni e, flettati għandhom iduru madwar Dresden u jaraw x'inhu jiġri wkoll u jirrapportaw kollox. Ma nafx inhu l-iskop eżattament ta' din id-direttiva. Jiena qed nipprova nisra data minn persuni kollha forsi tkun aħjar li l-Ministri tal-Intern tagħna jisolvu dil kwistjoni huma. Mhix sempliċement biex jisirqu eh, il- data iżda jkun hemm aktar pulizija u l-pulizija jġildu l-kriminalità. Naħseb li aħjar li jġildu l-kriminalità bihom. Bekk nkun nistgħu ngħinu ċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa nixtieq ngħaddi għas-sur Paxka li qed nara li għadu dieħel. Grazzi ħafna, Sur President, Signor Komissarju. Jina l-opinjonista fuq il bord ta' zona ta' data u fil-rigward ta' Rumanija, Repubblika Ċeka u Ġermanja, direttiva 2006-24 fil-rigward ta' kumpaniji ta' komunikazzjoni biex iżommu d-data ta' identifikazzjoni Eh, fil-rigward ta' reċipjenti tagħhom u l-ħin ta' telefonata jew ta' email minħabba possibilità ta' prosekuzzjoni jew investigazzjoni għal sitt snin ma taqax taħt il-liġi eh, Ewropea biex nipproteġu id-dajta personali. Għalhekk kummissarju rridu neħdu deċiżjoni responsabbli jew biex neħu din id-deċiżjoni u nħalluha fidej l-Istati membri biex jaraw kif jindirizzaw din l-aġenda jew jinkalek hemm f'xi tip ta' ftehim għal skopijiet ta' kooperazzjoni tal-Pulizija dan il-proċeduri għanna bżon ta' regoli komuni illi bekk nkunu nistaw nibnu leġizlazzjoni ġdida li ma mal-leġizlazzjoni Ewropea attwali u jidrilna wkoll li kellekom biżejjed ħin biex tieħdu deċiżjoni responsabbli. Grazzi ħafna. Grazzi naddu għassur sur Kolejo. Grazzi ħafna sur President, Signor Komissarju. U eżis kollegi, Sur Dumera diġa tkellem dwar il ċirkostanzi li fihom din id-direttiva ġiet approvata fil-bidunet. Fil-verità l-Istati membri kisbu profit mod partikolari mill fil-gwar ta' meta ta' kemm iridu jżommu id-data 24 xar Dan kien wieħed mill-puntijiet li ġi referut ħafna minn naħa tal-Istati Membri u ħafna kelliem hawnhekk għallulna dwar il-problemi li kellhom. Bil-fatt li din liġi ġi trasposta fil-leġislazzjoni nazzjonali b'modi differenti u biss ġal-kbira tal- eh, kellima diġa saħu fuq il-problemi li għanna fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u id-dritt għal privatezza. Dan huwa nuqqas il-bla dubita xej iridu nidrizzaw. Ina nixtieq nisma u xtaqt nisma dak li ridetejt Sinjura Malstrom u apprezzajt il-kommenti tagħha brabta ma tħassib tagħha fir-rigward tal-direttiva AFAS. U rridu nifukaw iktar fuq il-problemi tagħna, t tnaqis fiż zamma tad-dejta. i qalet illi dan huwa kollu biċċa kbira eh, u hemm bżonn ta' li nirrevedu din id-direttiva u naqbel magħha. Iżda l-mistaqsija hi il-ħin, perjodu, l-iskadenza meta. Bladu ta' xejn il-Kommissjoni se toħroġ fi tip ta' inizjattiva dal-waqt. Kummissarju Malmström qalet li da miss se jiġri sal-aħħar ta' din is-sena iżda ma nix eh, perjodu ta' żmien għandna jista' jkun li jkollna xi tip ta' data, xi żmien Eh, sa' kemm id-data għandha tinżamm eh, sena sentej. Grazzi. Grazzi is-sur eh, Drotas Dimitros. Grazzi ħafna sur President, Signora Kommissarju. Na naqbel mal-argumenti u il-menti tal-kollegi li ġat kelmu qabel. Min jista' nirrepeti dak li diġant qal. Permetu li Nritorna għal mistoqsija ta' meta il-Kummissjoni se proponi din u tressa il-proposta. Ma nafx jekk fintek sew inti jett li ma triċ tressa il-proposta din is-sena. Sew fimt allura forsi is-sena d-dieħla eh, is-sena d 12 il-xar biss kull m'għandha. Jekk tista' tispeċifika meta qed tippjana tressa il-proposta tiegħek. U qed ngħid dan l għaliex xtaqt ninfakrek li bħalissa qed eh, niddiskutu il-pakket ta' data personali fil- parlament fil-Parlament Ewropew iħoss il dan id-dossier huwa priorità u qed jaħdem b'mod tassew jibes fuq il-direttiva u l-proposta u naħseb li rridu narmonizzaw is-suq ewlieni Ewropew għal settur ta' telekomunikazzjoni u hemm bżejjed żmien biex nindirizzaw id-direttiva tal-e-privacy li inti semmejt stess Allura nesprimu it-talba biex il-Kummissjoni tieħu pożizzjoni aktar determinata viżavi l-Istati membri, tkun aktar sensittiva fuq il-kwistjoni sensittivi tal-Istati membri. U permetu li ngħid ukoll kummissarju ħan ikkonkludi konkludi għawnek dal illi fil-Parlament Ewropew inti dejjem sessib ħabib entuzjastiku biex jipproteġi id-dejta taċ ċittadini Ewropej. U dejjem tista' tiddependi fuq il-kooperazzjoni sħiħa tagħna u l-appoġġ tagħna sħiħ b'dan ir-rigward. E permettu li nenfasizzaw ukoll li fl-istess ħin il-Parlament Ewropew se jkun preparat dejjem biex jiġġieled favur u jiddefendi il-prinċipji tiegħu favur il-protezzjoni ta' ċittadini u ta' drittijiet ta' ċittadini Ewropej, speċjalment meta drittijiet fundamentali huma marbuta ma' dil kwistjoni Grazzi ħafna, grazzi ħafna u ngħaddu għassur xliter. direktiv, men jag har svårt att se proportionaliteten i att varenda elektronisk kommunikation av varenda medborgare ska övervakas Och var finns effektiviteten? Till och med en barnunge kan undvika att... Grazie, Hafna. Jina ma naħsibx li nistaw nevitaw l-implementazzjoni ta' din it-triva. George Orwell ma kienx jaħseb dwar dan u George Bush laqas biss jissuġġerixxi dak li jagħmel u stess. li kiku għamlu hekk kienu jiġu meqjusa bħala paranoiċi. Jina naħseb li rridu nsibu l-labra eh, fost eh, ħafna affarijiet eh, li għanna madwarna. Direttiva bazzikament trid eh, miex effiċjenti, assolutament miex effiċjenti, rridu neħilsu minna malar kemm jista' jkun. Din miex effettiva, ma rajt lebda effiċjenza fija. Grazzi. Eh, dziękuję Panie Przewodniczący. Signora Bobinska, Grazie għafna sur President, eh, Signor Kommissarju. Jina nishtiq nejt li l-ġimma li għaddit il-Parlament Pollak adotta liġi marbuta ma' telekomunikazzjoni. U l-Kummissjoni kienet qed tistennija għall ammont eh, sew ta' żmien. U se jkun hemm dispożizzjonijiet fir rigward tal-limiti ta' thresholds eh, għal perjodu li fih se tinżamm id-data. Issa l-Polonja tinsab fost dawk il-pajizi li għanna dispozizjonijiet simili u issa qed naħdmu fuq liġi komprensiva dwar iż-żamma tad-dejta. U l-aċċess għad-dejta wkoll. U għalhekk nixtieq nkunu nafu x'inhu mal-pjanijiet tal-Kummissjoni u meta se tressa il-proposti tagħha. Dan sabiex nżommu id-data f'moħħna bosta organizzazzjonijiet mhux governattivi studjaw bir-reqa daw l-kwistjonijiet u eżerċitaw ftit pressjoni fuq l-awtoritajiet u aħna ma ħassew li dispożizzjonijiet attwali jiksru l-drittijiet tal-privatezza ta' ċittadini tagħhom għalhekk eh, nirridu nisimgħu l-vuċi tagħhom hawnhekk fuq livell Ewropew mhux biss l-MEPs iżda anke l-NGOs irridu nisimgħuhom ukoll. L-NGOs ukoll jgħidulna u juruna li l-kwistjoni tal-privatezza hija importanti ħafna lura mistoqsija tiegħi hija din. Hemm xi data jew analiżi jew xi studji mingħata tal-Kummissjoni dwar l-impatt fuq il-żamma tad-data biex il-perjodu fejn tinżamm id-data tintnaqqas speċjalment meta qed dwar kriminalità organizzata serja. tista' turu xi tip ta' evidenza li din iż żama ta' dejta hija effettiva, speċjalment fir rigward tal-pornografija ta' tfal. Dan din tejn b'xi mod iż żama ta' dejta sabiex eh, jinstabu l-kriminali b'dan mod grazzi. Grazzi għal minuta is-Sinjura Sippel. Grazzi. Nasab għal kważi kollox allura fil-qosor ħafna E kif nibqaw deħlin aktar fi rigward ta' zama ta' data rridu e, sa ċertu punt nużaw l-istok l-affarijiet li għanna u nbidluhom. Issa qed nitkellmu dwar il-ġlida kontra terrorizmu iżda fil-verità d-data qiegħda hemmhekk u trid tintuża b'xi mod jew ieħor. Kull tip ta' prosekuzzjonijiet anka għal kriminalità e, ta' żgħażagħ il-bżon li tinżamm data li eh, ma kienx l-intenzjoni tagħna li nżommu din qed tibqa' tinżamm hemmhekk. it-tipi u l-użu rrit jiġi speċifikat, rrit ikonna liġijiet u rridu nassiguraw li Id-drittijiet ta' ċittadini huma fuq net fl-importanza tagħna. Rridu niddefendu tal-prinċipju u f'każ ta' dubju rridu inneħħu din id-direttiva kollha kemmi. Grazzi ħafna u l-aħħar kelliem is-Sinjura Romero Lopez. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjora Malmstrom, Kummissarju, inti qed titkellem dwar riformi u semmejt li nistaw namlu dan permezz tal-proporzjonalità biex nżommu f'moħna l-proporzjonalità u ħadd qatt ma semma illi mhux se jirrevedu eh, direttiva biex ma taqbilx mal-proporzjonalità meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-passiġġieri per eżempju. Iżda. F'din id-direttiva aħna ninsabu f'żona fejn drittijiet fundamentali jistgħu jiġu miksura. Irridu natu definizzjoni x'inhi kriminalità serja imbosta stati membri diġà li ma jreferux għal kriminalità serja. X'inhi definizzjoni tal-kriminalità serja? daw l-kwistjonijiet kollha jfissru li huwa diffiċli ħafna jew kważi impossibbli biex niġġestjonaw il-ġlida kontra l-kriminalità. il-ġlida kontra l-kriminalità anka f'każ li tiġbor l-evidenza huwa biss f'każijiet eċċezzjonali li tista' tikser id-drittijiet bażiċi u ma tistax tilleġizla b'dan il-mod. Grazzi. U issa nibdew il kdi u l-ewwel is-Sinjura Bazescu kjoġbok. Grazzi it-trasposizjoni ta' din id-direttiva kienet ta' sfida l-ħafna stati membri. Kienet isbuha diffiċli u hemm xi wħud illi għadhom m'għamluwiex dan. Ir-raġunijiet għandhom x'jaqsmu għal kontroversji dwar il-ksur ta' dritt tal-privatezza. Is-sitwazzjoni tar-Rumanja kienet eh, bħal din. U fil-bidu il-labbozz ta' liġi jemmek ir-Rumanija kienet iddikjarata kontra eh, liġi u għalhekk inħoss illi għandu jkollna għafas ġdid biex jieħu kont tal-kontroversi li hemm. U il-Komissjoni għandha tieħu rigward l dak li jgħidu l-Istati membri meta tipprepara il għafas ġdid. Id-dritt ta' protezzjoni huwa dritt sagrosant tal kulħadd il-Komissjoni illa eh, illa eh, twedna illi se tagħmel reviżjoni ma sissa du ma ġara xejn. Inħoss li għandha tagħmel dan għandu jsir qabel l-aħħar ta' dis-sena. Grazzi il-kellima li jmiss, grazzi President, Sinjura President. F'Ġunju tal-2011 jiena tlabt il kummissjoni permezz ta' mistoqsija bil-miktub jekk qed jippretendu li jkun hemm reviżjoni tal-qafas attwali ta' żamma ta' data biex bekk dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tad-dejta fl-Unjoni Ewropea jiġu aġġornati u dan imur skont il ċarter tal-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u biex ma tiksirx ukoll dritt tal-privatezza u moviment ħieles. fit weġiba li jiena rċevejt fit-12 ta' wissu tal-istess sena 2011 informajtna fuq il-konsultazzjoni li l-Kummissjoni kienet kella kien kella ma, ma soċjetà ċivil, ma l-autoritajiet ta' zemma tal-ordni, eċċed, rappresentanti tal-industrija u anka autoritajiet ġudizzjari. U intom kontu għettajdu li intom ħattu nota Ta' l opinjoni differenti fuq soluzzjoniet potenzjali u li kontu se t-verifikaw da kollu permezz ta' rapport. Dan il-rapport skin sar, sar publiku jekk le, meta sa' jkun publiku issa il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju, għana dizappuntati fil-fat il-għalix ma tajtnix informazzjoni speċifika dwar meta jista' jkollna proposta bħal din il-predeċessur tiegħek eh, kien iktar onest li l-żamma tad-dejta illi mhix aċċettata b'din il-forma. U għalhekk qed nara eh, eh, daw l-aħmar jixel. Anka l-klim tiegħek ma tantx jagħtina fiduċja dak li forsi kien suċċess li kien itħabbar eh, madux jider u laqqas emmazzjoni fuq dan, iġviri xi ħaġa għaddejja ħażin. M'hemmx valur miżjud għal dan it-tip ta' regola u direttiva ma' l-istati membri, anka minħabba l-fatt li l-espressjoniet legali mhumiex definiti b'mod ċar. U allura tiftaħ il-bib tal-istalla għall-interpretazzjoni ħażina fil-futur, anzi l-futur ta' ċittadini tagħna eh, huwa milqut ħafna permezz direttiva ħażina. Kjox bok għamil xi ħaġa, grazzi u issa l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna President. Sinjura Kummissarju, di direttiva falliet bisħiħ kif qed inti stess u l-sfera privata u l-privatezza privata hija importanti ħafna. U memx provi illi di direttiva tejn biex eh, il reat il-ġida kontra kriminalità qed tiġi mejjuna permezz di direttiva et tajt li sessi qed isir li saret valutazzjoni ta' dan fl-2010 però ma ġraġ. Kien hemm biss ċerti Eh, tentativi għalunna biex turu li eh, u li jkompli juri li din id-direttiva miex ta' suċċess. U din qabel maġiet adottata qabel ma ġie adottat il-qafas attwali ta' zamata ta' dinja ħaġa li iċ-ċittadini li nirrappreżentajin dawk Svediżi ma jistgħux jifmu. Allura, kif tista' l-Kummissjoni tieħu l-Iżvezja l-qorti għax għad ma kienx hemm transpożizzjoni ta' din id-direttiva li ġijiet tagħha. <laughs> Grazzi, is-Sinjura Prendergast il-kelma li jmiss. Grazzi, daw il-miżuri ta' zamma ta' data dejjem huma sensittivi għax jikslu il-privatezza il tal-ċittadini, speċjalment f'dak li għandu xasam meta tintila fid-dejta, speċjalment li ikollok strument eh, ġenerali għal ġbita tad-dejta fid-dinja ta' wara d-disa ta' 11 ta' settembru għanna bżon illi aħna niġġieldu u natu messaġġi b'saħħithom fuq il-ġlida kontra terrorizmu u kriminalità organizzata. Imma l-ewwel fil tal-Unjoni Ewropea diskussjoni biex aħna indirizzaw reati kriminalità eh, serja huwa eh, m'għandux ikun polarizzat din id-diskussjoni. Laqqa sanna noqodu lura u nibżaw milli nieħdu ċerti miżuri illi imor illi e, jgħinuna biex niġġieldu daw ir-rejati u l-kriminalità e, serja. Grazzi, komissarju. Grazzi ħafna u issa nishtiq nċed il-kelma di sinjura Komissarju. Grazzi, onorevoli membri, grazzi ħafna. Jina verament obbligata għal dan interess illi qed joħroġ minn din il-kamra fuq dan is-suġġett imma rridu nifmu li l-istati membri jappoġġjaw din u mhux ħajaċċettaw l-ebda manuvra biex din id-direttiva nobolixxuha fl-istati membri ed edha ssir, edha titwettaq din għamilna evalwazzjoni fl-2011 kellna provi mill-Istati membri dwar kif qed jużaw di direttiva. Għanna bżonn iktar provi u daw jur um eżempju kif qed kienet tintuża żemma ta' data fil-ġlieda kontra ta' netwerks ta' drogi, kriminalità, reati, kriminalità organizzata, abbuż kontra tfal, abbużi bl-internet, eċċetera. Dan għamilnieh. U aħna kontenti li naqsmu l-esperjenza tagħna magħkom. Issa jiena nifhem nifhem il-kritika li qed issir hawnhekk, ma jidun nkunu onesti. Mhijiex sorveljanza massiva ta' 500 miljon ruħ, din hija li li inżamme ta' raġunijiet kummerċjali għal kumpaniji. Jista' jkun hemm li għalija e, minnaħa tal-forzi tal żamma tas-sigurtà bħal-pulizija imma fuq ċerti raġunijiet biss Dawn huma suġġetti għal kontrolli demokrazi, demokratiċi, ecc. Imma hemm problemi, irrid ngħidha din. U di da joħroġ mill-evalwazzjoni għamilna is sena l-oħra u referejt għalihom dan fil-diskorsijiet tal-bidu. M'hemmx armonizzazzjoni biżejjed fl-ambitu tagħha dwar minnu għandu aċċess u fuq id-definizzjoni ta' xi tfisser reati reat serju. Anka fuq il-perjodu taż-żamma tad-dejta nifisa forsi għanna bżon inqasruħ da' żmien. Fil-proposta reveduta ħajkun hemm ċar dwar id-drittijiet fundamentali. Issa, iż żama ta' dejta hija kwistjoni importanti ħafna nkoll naqblu magħha fl-Unjoni Ewropea jrid ikollna eh, direttiva koerenti fuq dan irridu naħdmu allura ma affarijiet oħra rridu nindirizzaw dik il-loophole illi eh, diġà hemm u li diġà saret referenza li din il-loophole minn diversi membri parlamentari. U hawnhekk intom involuti fir-riforma eh, ta' dax-xogħol u dan huwa skont minn ma' dak li rridu nagħmlu nkella ħajkonna leġizlazzjoni differenti u morru f'toroq differenti. Mela rridu naħdmu lejja din. Iflimkien għalhekk ma nistax nagħtikom timetable eżatt tal-lum imma lanu li jkollna eh, direttiva anzi għafas attwali propja li jaħdem fuq iż-żamma ta' data u bikom u bikom abbord. Grazzi ħafna. Grazzi. Hemm point of order fil-Kamra. M point of order. Iva, grazzi President, għandi mistoqsija. Fuq ir-regoli, jekk aħna nagħmlu mistoqsija, jekk nagħmlu aħna nixtiequ li jkollna tweġiba. U hemm mistoqsija li ma wiġbitx il-Kummissarju hija jekk li nifriżaw id-dejta kif jagħmlu fl-Istati Uniti jekk diġix evalwata tajjeb għax għandna dok eh, eh, provi di mhix ċara jekk għandek netwerk ta' drogi juri dan ovvja li daġi sospiż għal ċertu żmien. Qed jaqtalu kliemu il-President. Dan huwa point of order suppost. Sinjura forsi tista' twieġeb? Il-Kummissarju. Skużawni, mess nisemmejta din quick dilem seħa quick freeze kif ħafna referejtu għalija. Huwa pjuttost differenti miż-żamma tad-data u għanet inħarsu lejn dan ukoll. Dan mhuwiex konsiderat bħala alternattiva għal xi stati membri għaż-żamma tad-data, imma din wet u studju fuq dan biex naraw kif jidħol fil-qafas ġenerali ta' kollu. Grazzi. Grazzi, Sinjora Kummissarju. Mela, għalaqna dan id-dibattitu, il-punt li jmiss tal-agenda tagħna huwa dikjerazzjoni naħamħam tal-Kummissjoni fuq negozjati kummerċjali tal-Unjoni Ewropea mal-Ġappun. L-ewwel nagħti